Vayan ocupando sus asientos y preparen. Signori, għakħġabkom hu d-vostkom, preparaw il-kard tal-votazzjoni ta'kom u għataw nur kbir għalija li nejdilkom li għanna delegazzjoni uffiċjali ta' mexxejja reliġjużi fil-gallerija tal-pubbliku dawn huma mexxejja reliġjużi mill-komunità Kristjana fil-Vant Nofsani ġejjin mill-Iraq u mill-Lebanon. Somos conscientes de la difícil situación que existe en la Aħna konxji ta' eh, situazzjoni diffiċli ħafna fir-reġjun għal ħafna komunitajiet kristjani u komunitajiet reliġjużi oħrajn u għal taħna aħna nixtiequ noffru l-appoġġ tagħna. Nixtiequ nilqawkom ġewwa l-Parlament